Punt li jmiss fuq l-agenda għal mistaqsi orali għal komissjoni dritti tal-bnejden fil-negozjati kommerċali bl unjoni Ewropea u l-Vietnam fuq il-kummerċ internazjonali. l autur tal mistaqsi għal ħames minuti sur Lange. Grazzi, President. Kummissarju, il-ġemma li ġejja, 2 ta' Deċembru, se jkunem il-konklużjoni tal-ftejm kommerċali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vietnam huwa ftejm tajb ħafna li se jingħalaq bejn il-Vietnam u l-Unjoni Ewropea. Dan huwa ftejm asimmetriku. Broadmap ċara li tirigwarda itna ista dwana ftemna fuq l-standards 169 GE ġew aċċettati mill-Vietnam u dan huwa tajjeb ħafna anki għal pajjiżi partner oħrajn ftemna fuq l-appalti pubbliċi u għal daqstant ġi maħlu pjan ta' negozjati ġust ħafna. Inħoss illi l-ftejm huwa ftejm tajjeb ħafna li fih fil preambulu għal-karta tal-ġnus ehm, ma'uda tal-, -tal tal-45 u tal-1948 dan huwa ftejm kommerċali u jagħmel referenza għal protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Da stant nistgħu ngħidu illi huwa ovvju illi ftejm ta' kooperazzjoni ta' partnership li ġabdew fl-2012 joħolqu rabta ċara kommerċali. U mbagħad hemm fuq id-drittijiet tal-bniedem li ġejja mill-ftehim ta' sħubija u e, e, e, għandu post importanti f'dan il-ftejn kommerċali, dan u importanti ħafna ħna għal daqsnat naqblu ħafna fuq il-fat li drittijiet tal-bnidem u l u huma marbutin. Jina ma nistax nimmaġina relazzjonijiet kommerċali ma imsiħba li ma għandhomx rispett ta' drittijiet tal-bnidem. Para minnek fil ftajim TTP illi ġi konfermat mill-Vietnam, hemm referenza għal progress li ridu jsiru fil-protezzjoni ta' dritti tal-bniedem li huma marbutin anki mal-ftuħ ta' swieq u bekk żviluppajna mekkaniżmu automatiku. Id-drittijiet tal-bniedem għal daqstant huma inklużi fil-aspett tal-kummerċ internazzjonali. Il-Vjetnam il-Vjetnam huwa pajjiż dinamiku ħafna u hemm fażi ta' bidla ta' sfidi ġodda u ħafna eh, punti fuq id-drittijiet tal-bnedem għat iridu jiġu żviluppati, per eżempju, kwistjoni tal-libertà ta' espressjoni. Issa, fuq il-klawzola tal ftehim ta' sħubija u kooperazzjoni, aħna għanna dialogu fuq id-drittijiet tal bnidem drittijiet umani. Nipruvaw Niprovaw naraw kif nistaw ntejbuh dan id-dialogu fuq id-drittijiet tal bnidem biex eh, biex ikollu effett. Jena nista' nagħtikom lista ta' ħames punti x'inhu l-kwistjonijiet prinċipali, id-definizzjoni tal-mira li rridu niksbu f'dan id-dialogu hemm bżonn li jkollna eh, punti differenti eh, li rridu niksbu. Tini, eh, punt huwa kif nistgħu ninkludu anki s-soċjetà ċivili f'dan id-dialogu fuq id-drittijiet umani. Għanna Għandna Civil Society Forum u gruppi nazzjonali kummerċali, però minn dan il ftajim kommerċali nistaw anki niżvilupaw uh, eh, unions indipendenti u aħna nishtiqu li minnaħa tagħhom ikun hemm dan l-appoġġ eh, morali u materiali. It-tielet punt, kif nistaw intajbu il-koerenza tal-Unjoni Ewropea, kemm fuq livell tal- Kommissjoni komissjoni tal-Riċerka u Svilupp kif ukoll fil fazi eh, tan-negozjati. Għal daqstant ikonna koerenza fil-politika Ewropea. Ir-raba punt eh, il-evaluazzjoni ta' dialogu fuq id-dritti tal-bnidem jistaw jkollna indikaturi aħjar fuq dan u mbagħad il-ħames punt it-trasparenza. Ċoe li konna trasparenza u dejjem iktar trasparenza fuq id-drittijiet umani. Dawn huma kollha punti li jistgħu jsaħħu il-dialogu fuq il-drittijiet umani għal Vietnam f'dan il-każ imma anki in ġenerali bħala strateġija ma', ma pajjiżi oħrajn. Grazzi. Esta nisimgħu minn sinjura Malstrom fissem il-Kummissjoni. Grazzi President. Sinjuri, E kif fu l-Komissjoni jampenjata biex ti-promovi u tipproteġġi drittijiet umani mal-imsieħba kollha u daw inkluzu anki il vietnam li qed l lejla u aħna namlu għamilna eh, konsultazzjoni ta' stakeholders f'Mejju u kienem riżultati publikat illi saħaq fuq is-suġġerimenti tal-stakeholders biex intejbu is-sitwazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem u anke fuq l-impenn tagħna għat trasparenza u l-impenn għal soċjetà ċivili. Kwistjonijiet li rigwardaw drittijiet umani eh, ġew indirizzati fil- Eh, fil-negozjati bil-mira biex ikonna pro, eh, rispetta drittijiet umani fil-ftejim u anki biex minimizzaw anki l-impatt negativi u nkattru dawk pozitivi. Fil-preambulu tal-ftejim er, er, er, jikonferma l-impenji ta' żewġ pajjiżi għal dawn l-istrumenti hemm anki rabta istituzzjonali legali bejn il-ftejim ta' kummerċ ħieles u anki kooperazzjoni u dana jizgura illi rispetta drittijiet umani u għal-bazi ta' dawn il-relazzjonijiet u dawn inkluzi anki l fda u jipermettinna nieħdu miżuri jekk ikun hemm ksur. U hemm anki il-kwestjonijiet ta' trasparenza u inklużività Ehm, u fl-istess ħin qed tisaħħa l-ambjent ta' rispett ta' drittijiet tal-bniedem u għal-istat ta' dritt fil vjetnam Fuq dak għandu xaqsa ma' drittijiet tal-ħaddiema. Hemm kapitlu ambizzjuż illi inkludi mhux biss rispett għall-istandards kollha uh, u għal uh, rakomandazzjoni tal-ILO imma anki għal responsabilità eh, soċjali. Il-monitoraċ tal-izvilup eh, fil-Vietnam kien importanti ħafna u dana eh, jisir principalment bl-istituzzjonijiet f'dan il-qafas li inkludi anki dialogu tal-drittijiet umani. U għanna u koll strument dedikat li huwa l-istrument Ewropew għad-demokrazija u drittijiet umani kif intkom tafu. L-implementazzjoni tal-impenji se jkun hemm follow-up tiegħu bil-mekkaniżmi u istituzzjonijiet li huma stabiliti u anki għal dialogu ċivili anki fi relazzjoni ex post Jiena nemmen illi u anki surlanga għall-istess ħaġa illi il-kommerċ u drittijiet tal-bniedem għandhom jimxu jitfit il-komunikazzjoni ġdida fuq il-kommerċ u fuq l-investimenti publikata mill-Kummissjoni xi ftit ġematilu juri il din il-politika għandha tkun għal kulħadd ċittadini, konsumaturi, ħaddiema, Eh, professjonisti u SMEs u anki il-pajizi, eh, il-persuni liktar foqra fil-pajizi li qed jiżviluppaw. Għandhom jinkludu l-innovazzjoni għad tkun responsabbli għal dastant il-politika kommerċjali tal-Unjoni għandha tiddefendi l-valuri Ewropej, għandha tkun effettiva fil-opportunitajiet eh, ekonomiċi u għandha tkun trasparenti u koll. Il-dritti tal-bnidem għal-assantu ma' importanti ħafna f'din l-istrateġija. Aħna rridu niżguraw li l-politika kommerċjali tikkontribwixxi għal tmexxija ta' drittijiet umani fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi terzi, flimkien ma' policies oħrajn. Eh, kooperazzjoni għall-iżvilupp nista' niżgurakom illi il-bilanċ bejn impenn u kondizjonalità Il-Komissjoni eh, hija konvinta li l-politika tal-impenn hija iktar effettiva minn dik bażata fuq il-kondizzjoni ta' anke jekk din għandha wkoll rwol. Il-impenn tippermettilna noħor u kanali għad dialogu nħallhom miftuħin mal-partit interessati kollha. U aħna nixtiequ nużawhom kollha dawn il-kanali biex nipromovu il-bidla fi in loko fil-Vjetnam. Grazzi għal kontribuzzjoni tagħkom fuq dan u tistaw tiżguraw li kom informati fuq l-iżviluppi kollha la darba jiġi firmat il-ftehim. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna, Komissarju. Issa naddi il-kelma għal żewġ minuti l sur Fisas. Grazzi ħafna, Signora President, Komissarju. Tlet wara il-firma tal-ftehim globali ta' Assoċjazzjoni Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l vietnam Eh, fl-2012 fawissu li għadda irnexxinna nilħu ftejim fuq il-ftejim ta' kummerċ ħieles ma' pajis komunista. Għall-Unjoni Ewropea dan il-ftejim għandu rilevanza kbira ekonomika qed nittamaw li jżid u jiffaċilita l-aċċess ta' suq li hemm e, tbassir ta' tkabbir ta' 6% fl-2015 u li se joħloq opportunitajiet ta' investiment ġodda U l ftejn kommerċali għandu rabta ma' l ftejn ta' assoċazzjoni jinkludi u kol klawzoli fuq id-drittijiet ta' bnietem u dan l-annes eh, jinkludi li irrit kunem eh, kwistjonijiet li għandu xaqsmu ma' drittijiet tal-bniedem. Għaddew 25 sena mit-twaqif ta' relazzjonijiet diplomatiċi U f'dan il-periodu aħna stajna nasservaw titi progressiv fis situazzjonijiet ta' drittijiet tal bliden fil-Vietnam. U minnu li għatem nuqqasijiet partikolarment il-pina tal-mewt li għada tiġi applikata u e, ta' fetwa e, u hemm ukoll restrizzjonijiet fil-ħajja ċivili, fil-ħajja reliġjuża. Irridu nikkundannaw dawn il-prassi u namlu pressjoni sabiex jiġu eliminati kemm jista' jkun malajr. Imma ma nistawx n-negaw li Vietnam miexja fid-direzzjoni tajba palissa Vietnam membru tal-Kunsil ta' drittijiet tal-Bniedem tal-Ġus Mauda u fil-2014 eh, ratifikat u ukoll konvenzjoni tal-tort kontra tortura kif ukoll konvenzjonijiet fuq il-persuni mm, b'disabilità. Hemm bżonn li nkomplu neżaminaw is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem eh, fil-waqt li ma ninsewx li din hija ukoll eh, alleat importanti għall-Unjoni Ewropea fl-Asja. Grazzi. Issa l-minuta u nofs, l-onorevoli Mosca. Grazzi, Signora President, Signora Komissarju, il-ftejm kummerċali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam li ħajnala fit-2 ta' Deċembru għandu importanza fundamentali għal numru ta' raġunijiet. Il-negozjati huwa importanti b'mod partikolari, mhux biss għal rapporti kummerċali bejn żewġ pajjiżi iżda b'mod aktar ġenerali ħabbar rapport bejn l-Unjoni Ewropea u l-ASEAN u l politika kummerċali Ewropea, rapport strateġiku. Iżda ukoll Palma fakkar u kol President Lange anka il-rapport fih il-kontenut tijaw u il-negozjati jista' jkun model għal negozjati tal-ġejjini għal ekwa fundamentali li namlu monitoraċ attent għall aspetti kollha anka dawk li hemm fil-kapitlu tal-iżvilupp sostenibli li qed jikseb dejjem aktar importanza anka fid-dawl tal-istrateġija fuq il-kummerċ tal-Unjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Propju għal din ir-raġuni aħna għajjimna din il-mistoqsija din il-Kummissjoni sabiex ikon ikonna aktar informazzjonijiet, informazzjonijiet aktar preċiżi u dettaljati u nixtiequ nirringrazzjaw l kummissjoni għal dak li ridet taqsem maħna għaliex aħna nħossu li huwa fundamentali li jkun hemm titjib tal-monitoraġġ mod ġenerali dwar ir-rispett tad drittijiet tal-bniedem mal-pajjiżi li aħna nkun naftim magħhom fil-fażi ta' implementazzjoni kif ukoll sabiex ikun hemm modelli ġodda ta' evalwazzjoni u ta' impatt b'involviment ikbar ta' soċjetà ċivili fin-negozjati. Aħna konvinti tal-fatt li ftehim kummerċali huma dejjem aktar effikaċi huma strument utli biex intejbu s-sitwazzjoni soċjali tal-kontraparti. Għalhekk aħna inħossu li ma nistawx nikkonkludu ftejmet li ma jikkonsidrawx dan din id-dimensjoni partikolari. Grazzi. Thank you for one minute, Mr. Starbatti. Grazzi għal minuta l-onorevoli Starbatti. Vietnam huwa pajjiż dinamiku, zazuh, 19 miljun persuna, persuna ver, nis verament e, eh, minn tagħna pajis li ma jistenniex li natuhom ix-xogħol ma joħloq ix-xogħol tiegħu. Din hija ħaġa rajta kemm il-darba fil-Vjetnam hemm gvern komunist, partit komunista, iżda minkejja dan dan il-pajis juża l-intervent tal-gvern biex iżid il-prosperità eh, tal-poplu. -tal In-nies jistgħu jitkellmu b'mod ħieles, jikkummerċaw b'mod ħieles sakemm ma jħarbtux l-awtoritajiet. U għawek jidħlu id-drittijiet tal-bniedem Jiena inħoss li huwa ħażin li dejjem ħarsu lejn id-drittijiet tal-bniedem bħala normi u standards, hemm bżonn ikunu aktar analitiċi f'dinja globalizzata. Jekk inti kollok ċertu nies li jistgħu jipproduċu huma stess, irridu jkunu jistgħu jaħsbu huma stess. Imma dan jista' jsir biss jekk ikun hemm id-drittijiet tal-bniedem, irridu nikkonvinċu l-Vjetnamiti li huwa fl-interess tagħhom għalhekk irridu jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna sa' Sinjura Xak għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kummissarju, aħna nilqaw il-fatt li dan l ftejim huwa l-ewwel wieħed tal-għamla tiegħu bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiż eh, tal-Vjetnam. U hija l-ewwel darba li ftejim bħal dan ġi konkluż. Kummerċ bħala element tal-aġenda ta' politika aktar wisa ta' forum hija waħda mill-istrumenti konkreti u post fejn parlament għandu rwol verament ewlieni u konkret u rridu naħsbu lejn poli fil-politiki ta' żvilupp aħna naraw ukoll ċittadini qegħdin jiġu involuti f'din id-diskussjoni mod dejjem aktar attiv u aħna nilqgħu din ħaġa u l-poplu huwa ċar huma jridu li l-drittijiet tal-bniedem ikunu fuq l-quċċata tal-aġenda tad-drittijiet tal-bniedem. Jina nemmen il-drittijiet tal-nidem huma element ewlieni u l-Unjoni Ewropea għandha l-opportunità u responsabilità li tmexxi sabiex tassigura li id-drittijiet tal-nidem ma rispettati madwar id-dinja. Il-kummerċ dinji irid ikun irid jagħmel pressjoni importanti ma jistax ikun iżda s-soluzzjoni biex jitem il-problemi kollha u d-batija kollha għaliex meta nisimgħu d-dibattiti kultant naraw li n-nis għandhom verament tamit onjen eżagġerati ta' xista jagħmel kummerċ. Irridu nagħmlu dak li nistaw jiena naħseb li l-ambizzjoni, l-viżjoni ta' dan il-tip ta' kummerċ huwa rifless fil- fl-agenda ta' kummerċ għal kulħadd tal-Kummissjoni. Apparti l-xprunar fil-benessri, fil-kommerċ, jistajjen l-nies joħorġu mill-faqar, ma jena nix nkun naf xajkunu il-mizuri fuq medda qasira ta' żmien it-trittijiet tal-bniedem kif huma indirizzati mill-Kummissjoni Ewropea fil-kuntest tal-kummerċ u il-monitoraġġ kif ħares e, kif ħajkun wara li jidħol fis seħħ il ftejm Għatem ħafna li jrid jittejjeb fil-Vjetnam, espressjoni ħilsa, assoċjazzjoni ħilsa, tortura, e, ta' tortura, e, swat li sfortunatament jiġru wis ta' spiss anka l-bloggers u l-ġurnalisti batu minħabba dan għalhekk irridu naraw. Hemm ħafna sfidi u dawn is-sfidi ma jistgħux jiġu solvuti biss mill-aspett ta' kummerċ imma rridu nibnu fuq il-dritti tal-niedem, id-dialogu u t-tmexxija. Aħna nkomplu nsegwu dan il-diskussjoni biex naraw x'impatt ħajkollu eh, kollhom fuq il-Vjetnam, speċjalment ta' dawk li huma dritti tal nidem nkomplu nagħmlu eh, monitoraġġ mm, fi żmien ġejjin. Grazzi ħafna ħafna issa l-minuta u nofs l-Onorevoli Sanchez. Il-Kummissjoni waslet għal bidu taftim ta' trattat ta' kummerċilis mal-Vietnam. Din xaġa t-sorprendina ma ġewx segwiti suġġerimenti ta' dan il-Parlament u il-suġġeriment ta' difensur tal-Ombudsman tal-Unjoni Ewropea. Għalek għamilna ma' sarx valutazzjoni tal-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem. Palma tlabna. U għaminnu li dan iftajim għandu l-kapitlu ta' soltu fuq l-izvilup sostenibli ma' mux bizzejet l kolna Fu dawn huma imma memx għafas biex jisiru, xiga xaj garantixi li l-partijiet jwet u l-obligi tagħhom xej. Emżon li noqogħdu attenti fuq l-impatt potenzjali li l iftajim ħajkollu fuq il-kwistjoni ta' ġeneru. Huwa fundamentali l-politiki tal-Unjoni Ewropea mux ħajtlaħqu fi kwestjoni ta' gwaljanza bese, si għalek rridu nfaċċaw ukoll il-kwestjoni tal responsabilta ta' negozju fil- eh, għal dawk li huma l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem, ejja ma ninsewx u ma natux lill-aġenziji l-kbar, lill-kumpaniji l gbar situazzjoni fej jistgħu jagħmlu li jridu għaxin kella ħajkun falliment ieħor għall-Unjoni Ewropea b'konsegwenzi kbar bħas-soltu dejjem għall-popli. Grazzi. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Keller. Grazzi ħafna. L-inħarsu drittijiet tal-bniedem hija waħda mill-miri u mill-dmirijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea u din għandha tkun parti mill-politika kummerċjali u s-sitwazzjoni fil-Vjetnam mhijiex tajba meta niġu għal libertà tal-medja, situazzjoni hija problematika l-Unjoni, l-Unions huma projbiti u il-Kummissjoni prezentat strateġija ġrida li hija ta' eżempju għaliex tpoġġi enfasi fuq id-drittijiet tal nidem ma' di kif l-implementawa fil-politika tagħna. U naħseb li għat wad fadlinna x'namlu fil-Vjetnam, aħna m'għandniex evalwazzjonijiet tal-impatt fuq il-ftejim tal-kummerċ, il-, -il Eh, u situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam u aħna għandna mistoqsijiet partikolarment fil-ħarsin tal-investituri l-implementazzjoni tiegħu. F'dan il-ftehim ma rajniex fil-fat enfasi motija l-ġirtijiet tal-bniedem għalhekk irridu naraw x'istgħu ntejbu fil-kummerċ fil-Vjetnam ma x'istgħu nagħmlu wkoll kif biex intejbu sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem et nisimgħu ħafna kliem sbieħ hemm bżonn azzjoni issa. Għal minuta Sinjura Begin, grazzi Sinjura President, signora Kummissarju, sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam hija kera ħafna. Is-seta għandha fidea hija fidejn partit wieħed li jafas fuq il-libertajiet individwali u kollettivi, libertà ta' Sessjoni, ta' assemblea, ta' espressjoni, daw kollha miksura, tortura hija diffuża u l-gvern juża il-xogħol imġiel għal produzzjoni ta' affarijiet li ġesportati u intox qed tagħmlu. Tiddeċidu li tiffirmaw ftehim ta' skambju ħieles, ftehim li seta' jintuża bħala strument ta' pressjoni biex ikun hemm riformi demokratiċi reali u jiddefendu drittijiet tal-ċittadini tal-Vjetnam u minflok għal dar oħra qed nagħmlu ftehim mad-dittaturi u qed nużaw ukoll bħala skambju eh, bħala prodott ta' skambju l-agrikoltura Ewropea li ħajkun hemm 80 miljun tunnellata ta' riż ta' ross tal-Vjetnam li ħajjidħol fil-suq tagħna bħalma diġà jiġri għal ross tal-Kambodja u tal-Mjanmar. Din hija l-politika kummerċjali li bbażata fuq il-valuri le jiena ma nemminx u ma naqbilx. Grazzi ħafna għal minuta u nofs l-Onorevoli Fjenner. Grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju. Wara tliet snin ta' negozjati intensivi wasalna fl-aħħar biċċa. U ejja ma ninsewx li il-Vjetnam huwa imsieħeb kummerċjali importanti ħafna. U l-Unjoni Ewropea importanti ħafna għal Vjetnam. aħna nistgħu nofru lil pajjiżi oħra l-istess possibiltajiet li rnexxinna niksbu aħna stess grazzi għal ftuħ. Anka jekk dawk li jitkellmu kontra jgħidu l-kontra li l-skambju ħieles u għateddida l-ambjent ta' drittijiet tal-bniedem, ma dan mxejmu minnu mill-ħal oħra huma propju n-nies tal-Vjetnam li jridu dan il-ftehim. U jina naħseb li ħaġa naqra patetika li najdu li aħna nafu xinu tajjeb għal-jom u ma le ma jafu xinu tajjeb għal-jom. Min barra dan, il-ftajin fih klawżoli ċari ħafna fuq id-drittijiet u l-libertajiet. Iżda kja dan il-protezzjonisti dejjem isibu skuża ġdida biex ikunu protezzjonisti u ma jipermettux li jkun hemm skambju ħieles. U din hija waħda minn ħafna wieħed minn ħafna eżempji. Fil-fatt, fil-Myanmar, meta Aung Suu Kyi kienet favur u makru kontra issa l-istess u ma kontra anka fil-kas ta' Vietnam, għaliex il-problema hija li daw jaħsbu li jafu aktar mill-persuni huma affettwati direttament x'inhuma l-interessi ta' dawn il-persuni li tiġu affettwati. Minu ta' nofs l-Onorevoli Martin, mela l-ewwel neti, jiena naqbel ma' Bert Lange li dan huwa ftehim tajjeb ħafna f'termini ekonomiċi kemm għall-Unjoni Ewropea kif ukoll għall-Vjetnam għandu jkun hemm tkabbir fiż-żewġ reġuni. Issa, situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam hija perfetta le anzi il-bot minn hekk. Dan il-ftejim ta' dritt tal ftejm kummerċali dan ħajjejn jew ixekkel l-iżvilupp ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena nemmen u naqbel ma' kummissjoni li involviment kostruttiv huwa l-unika mod kif intejbu is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi għal FTA u l-PCA eh, involuta kollegata issa ħankunu nistaw jkollna dialogu kontinu mal-Vjetnam. U jien nittama li ħanaraw ukoll grupp ta' pariri lokali eh, din hija ħaġa importanti ħafna u importanti nifinanzjaw, ninvolvu l-soċjetà ċivili fil-Vjetnam u li jkollna rapporti regolari dwar is-sitwazzjoni hemmhekk mod partikolari sitwazzjoni tax-xogħol. U nassiguraw li l-konvenzjonijiet tal-ILO jiġu implementati bżonn li nassiguraw li trade unions jiġu permessi li operaw u nassiguraw li jkun hemm salvagwardji fil-posta xogħol. Imma dan kollu ma nistgħux nagħmluh jekk ma jkollniex ma jkollniex il-FTA u l-PCA Jekk ma jkonniex dejjem mal-Vjetnam, ma jkonniex bażi biex nitkellmu magħhom, jiġifieri jiena nerġa' ngħid din hija xi ħaġa li hija kemm tajba għall-ekonomija kif ukoll tajba għad-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna issa għall minuta l-Onorevoli Girling. Grazie ħafna, Signora President. Rispetta drittijiet tal-bniedem jiżviluppa mhix xi ħaġa li isseħ għaliex pajjiż jirratifika ftehim internazzjonali jew inkella jkollhom ħafna talbiet min-naħa ta' msieħba kummerċjali potenzjali. Drittijiet tal-bniedem jevolvu u li wieħed jipromuovu il-kummerċ hija parti importanti. L-ASEAN huwa wieħed huwa tielet eh, imsieħeb tal-Unjoni Ewropea Kummerċjali u l-Vjetnam qed jiżdied fl-importanza tiegħu fih dan l-ASEAN għalhekk jiena naqbel ma dan iftejjem għaliex jiena nemmen li ħajjin biex jerfgħu joħroġ lin-nies barra mill-faqar fil-Vjetnam u jgħinhom biex jinvolvu ruhom b'mod imqanqal biex itejbu sitwazzjoni tagħhom stess fil-politika ta' pajjiżhom stess u d-drittijiet tal niedem fil-pajjiż tagħhom. Jina nħares dej situazzjoni ta' drittajiet tal-bniedem fil-Vietnam, imma li wieħed jgħid ħaġa mbagħad jirtira miex is-soluzzjoni. Jiena qed nieħu gosti dan iftejn finalizzat ejja involvu eh, ruħna b'mod eh, kostruttiv ejja naraw li dan l-FTA fil-fatt ikun ta' suċċess. Grazzi ħafna, Sinora Girling taċċetta Blue Card minant is-sur Fronzinika. Taċċetta Iva, tajjeb wis, grazzi, mela Iva, naddil kelma lilek. Grazzi, Signora President. Iva, nishtiq nistaqsi l-kollega tiegħi l honorable Gerling. Xiġri jekk il-politika tkemm involviment kif ukoll kondizjonalità jibsa irridu jitpoġġu fl-istrateġija tal-Unjoni Ewropea eh, mal-pajjiżi kollha li qegħdin jiżviluppaw, inkluż il-Vjetnam. Uh, regrettably, I didn't really understand the the beginning of the question, so it's difficult. Iva, għandek 30 sekonda biex twieġeb. Sfortunatament, l-bidu tal-mistoqsija ma fimtiex, ma nistax inwieġeb. Erġa prova, mela, terġa tabdil kelma li kellim. Ħan erġa nipprova. Il-mistoqsija kienet politika ta' kemm involviment kif ukoll kundizzjonijiet ibsin għandha tkun parti minn dan il-ftejimiet mal-pajizi li qegħdin jizviluppaw? Iva, le, skużani, xorta waħda ma fimx l-Inglis. Mela tkellmu wara u provaw ftemu. Grazzi l-tnej. Two minutes, I give the floor to Madam Beeler, please. Madam Chair, Commissioner Malmström, dear colleagues. During my visit to Hanoi this month, I had... L-Onorevoli Beeler. Mela, waqt il-żjara tijaj fħanaw din is-sena jina rajt kapitali, l-ekonomija li qed tiżviluppa u li qed jirnexxilha tikseb riżultati. Imma skoprejt li m'hemmx eh, trade unions li hemm pressjoni qiegħda tiżdid fuq l-attivisti ta' drittijiet tal-bniedem u il-pajis jinsab fil-175 post minn 180 għal dik li hija libertà tal-istampa. Issa b'dan it-tip ta' ftehim ta' kummerċ ħieles ma jwaslux awtomatikament għal soċjetà li m'għandix eh, inugwaljanzi ekonomiċi jew soċjetà li m'għandix ksur ta' drittijiet ta' bniedem jew kella soċjetà li għandhom drittijiet għandha drittijiet ta' xogħol qawwin. Għalhekk kienet nilqa li l-fatt li l-Kummissjoni fl-2012 kienet diġà impenjat ruħa li tagħmel evalwazzjoni tal-impatt sistematiku għal FTAs li i semmiet fil-pjan ta' azzjoni għad drittijiet ta' bniedem u demokrazija f'April tal-2014 dan il-Parlament ħeġġeġ lill kummissjoni sabiex tagħmel kemm jista' jkun malajr Ehm, evalwazzjoni tal-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem. tal bniedem tibat tri miftuħa u anka eh, anka minkejja kritika mill-ombudsman li l-effett li ma jagħmlux dan jista' jwassal għal amministrazzjoni ħażina ma kejja dan il-Kummissjoni ma ċetax ir-rakkomandazzjoni. Il-raġuni motija reċentement kien għaliex ma kienx hemm biżejjed ħin u ma xtaqitx ittawwal il-konklużjoni tal-FTA. Imma il-Kummissjoni impenjat ruħa li tinkludi l-evalwazzjoni tal-impatt tal-ġittijiet tal-bniedem fil-evalwazzjoni ex post li jmiss. L-esperti tal ġusma uda dan is-sajf semmew b'mod ċar it-ħassib taħħom dwar l-effett negattiv ta' dan it-tip ta' ftejn fuq id-drittijiet tal-bniedem u koll talbu għall-evalwazzjoni tal-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem u jiena ma naħsibx li lebda spiegazzjoni ta' sostenibilità fil ftejn ta' kummerċist ħieles mal-Vjetnam ħajkun bizzejiet, il-Kummissjoni manda tagħmel xejn inqas minn evalwazzjoni tal-impatt id-dettaljata. Grazzi. Mr. Corral, for one minute, please. L-Onorevoli Corral għal minuta. Grazzi, Signora President, One of Senar tajab, Signora Komissarju. Jiena smajt xi interventi u ritnajt li ma naqbel xej fil-fat ma dan il-ferħ li qed dan qed nilqgħu dan il-ftehim ta' mm, skambju ħieles mal-Vjetnam. Meta qed nitkellmu fuq l-imħabba li din l-assemblea għanda neo-liberalizmu, e, tala għajneja anka u dim ksur ta' drittijiet tal-bniedem li fil-kas tal-Vietnam huwa verament gravi għalix qed nitkellmu dwar pajis li jinsab fil-mija 75 pożizzjoni għal dak li huwa libertà ta' stampa, ma jistax ikun hemm partiti ġodda, ma jistax ikun hemm train unions ġodda, m'hemmx libertà ta' assoċjazzjoni, m'hemmx NGOs, fej il-gvern juża ehm, vandali pratikament biex jizommu joħonqu id-drittijiet tal-bniedem. U issa intew taħsbu li b'dan il ftejn ta' kummerċjali ħamorru ntejbu sitwazzjonijiet? Le, għaliex fejn kellna ftejn ta' eh, sħubija u eh, kooperazzjoni diġa fl-2012 rajna li il-ksur tal-bnidem, il-ksur tal-ġittijiet tal-bnidem, zdiet. Iġviri jina verament naħseb li rridu kompletament imbidlu s-sistema tagħna. Grazzi. Mela qabel ma ngħaddi l-kelma li l-kellim li jmiss għaw point of order. Iva, Signora President, jina nxtaqt inqajjem kwistjoni serja fil-plenarja. Tini darba. Il-plenarja edaw sabiex aħna inkunu nistaw niddiskutu. Din il-ġimgħa ta' Strasburgu jgħaw għal-plenarja, ma ma jistax ikunu fl-istess ħin ikonna laqat tal kumitati Speċjalment laqat u votazzjonijiet fil-komitati bħal seba, seba ta' filaxija. Aħna qed niġu mitluba li nipparteċipaw votazzjonijiet kemm f'peti kif ukoll libe fuq kwistjoni serja li hija l-Frontex imma jiena qed nilmenta għaliex jiena nixtieq li nkun hawn dibattitu Mhuwiex possibbli li il-programm tal-Kummissarju jieħu minn dritt tagħna li nkunu preżenti fil-plenarja għalhekk nixtieq li twassal dan il-messaġġ lill president Schulz għaliex il-Presidenti tal-Kumitati jridu jifmu li din il-ġimgħa hija ġimgħa ta' plenarja. Mhijiex ġimgħa ta' votazzjonijiet fil-Kumitati, votazzjonijiet fil-Kumitati nistgħu nagħmluhom xi ġimgħa oħra fil-Brussell. Grazzi ħafna ħadna nota tal kommenti tiegħek u ħanadduhom lil zissur Schulz. Issa nkompli bid-debattu tagħna għal minuta u nofs ngħaddi l-kelma lis sur Silva Pereira. L-ewwel net, Sur President, nixtieq nilqa' il-konklużjonijiet tal-ftehim kummerċali tal-kummerċ eh, mal- Vietnam għax wara kollox dan huwa pass il qoddim għal Vietnam u għal pajjiżi eh, tal-xlok tal-Asja. U dan hemm il-parti tal-politika tagħna ma' pajjiżi li jiżviluppaw. U dan jista' jkun bħala benchmark bħala parametru għal dawn il-parti pajjiżi li għamlu parti mill-ASEAN, imma dan l-ftehim kummerċjali mhuwiex l-anaħħari għax ftemiet eh, fl-Unjoni Ewropea għandhom bżonn iva jservu l-kummerċ imma jservu wkoll l-iskop li promuovu id-drittijiet fondamentali u u libertajiet u aħna mħazbin fuq id-drittijiet fondamentali fil-Vietnam speċjalment għal dik li hija il-ħelsin tal-espressjoni tal-kelma. Hawnhekk dan il-Parlament aħna insistejna illi il-, -il il-Kommissjoni tapplika l-kondizzjonalità fil-ftemiet tagħha fil-modi u lek nix insaqsi l komissjoni li mur progress li rajna fil-qasam tal-ittijiet fondamentali tal-bnidem fil-Vietnam mill-bidu ta' dawn il-negozjati kommerċali ma' dan il-pajis u x'nistgħu nitalmu minn dan il-proċess. Il-Kummissjoni temmen illi dan il-ftehim kummerċali mal-Vietnam irrispetta il-prinċipju ta' kondizzjonalità il għadak dak li huwa il-qasam ta' dittijiet fondamentali fis-settur tal-kummerċ. Grazzi ħafna is-sur Zeraħdin għal minuta. Grazzi ħafna President, Signora Kommissarju. Permettu li najdu bħala rapporter permanenti tal-Komitat Inter ITER għal ftejim kommerċali mal vietnam jina ma poġajċ li din mistoqsija bil-fom tiġi imresqa u dan id debattitu fil-plenarja imma jina kont fost il-minoranza fil-komitat u rispettajt id-deċiżjoni tal-komitat ITER. Issa, fin-negozjati fuq dan il-ftejim kommerċali, eh, rajna birqa ħafna il-drittijiet fondamentali tal-bnidem u il-kriterji huma bizzejiet u l-Vietnam żgur se timpenja ruħa u aħna bżonn nimmonitoraw l-implementazzjoni ta' il-ftehim kommerċali għandna bżonn nifokaw issa fuq il-finalizzazzjoni dan il-ftehim u jiena kuntent ħafna il ġimgħa d-dieħla se naraw l-firmar simboliku dan il-ftehim u nala billi ngħid il jiena kuntent ukoll illi stajna noħolqu grupp ta' ħbieb tal-Vietnam fil-Parlament Ewropew fejn il-gruppi politiċi huma kollha rappreżentati ħaġa unika u nittama li din tkun tista eh, tejn ir-ratifika tal-niftejm. Is-Sinjura Gil għal-minuta u nofs, grazzi ħafna President, Sinjura Komissarina nil-għaddi dan il-ftejim li għandu potenzjal kbir għall impiegi u għad kabir għall-Unjoni Ewropea fil-kontest ta' TTIP kif ukoll għal-Vietnam stess, imma joħroġ ċari dan il-potenzjal jista' jiġi implementat biss jekk ikun hemm miżuri adattati biex nimassimizzaw l-impatt negattiv fuq il vietnam dak li għal l-qasam ta' drittijiet fondamentali hemm sfidi kbar fil-Vjetnam meta l-briewa eh, jiġu obbligati nħallu l-izzizat tagħhom jew mħabba dawk li jipprovaw eh, unions jipprovaw ikollhom iktar drittijiet u għalhekk il-Kummissjoni tista' tispjegana għaliex ma nistgħux eh, jam namlu valutazzjoni tal-impatt tal qasam ta' drittijiet fondamentali ex ante biex hekk inkunu nistgħu naraw soluzzjoni nimi huwa ovvju il-taħlita eh, tas-soltu ta' strumenti mhux se tkun biżejt, mhux biss għandhom il-lakuna tagħhom li diġà rajna dokumentazzjoni fuqhom, imma nistgħu hekk bħala nistaw napoġġaw dan il-ftejjim ma' pajis tal-izvilup ta' pajis bħal dan, xuħut jgħidu illi pożizzjoni timida fil-qasam ta' tijiet tal-bnedem huwa għaliex huwa importanti illi fi dan il-ftejjim ta' partnerat ikun hemm mekanizmu ta' kooperazzjoni bejn li jessu l-Parlament fuq l-implementazzjoni tal-capacity building biex intejbu dawn l-ilmenti mill-komunitajiet mill-quta. Ma nixet niprofaw nimmenaw l-FTA jew niprofaw nidentifikaw li xi ħadd fil-gvern tal-Vjetnam, imma d-dinja dan huwa sens komun hija loġika li aħjar eh, jkollna prevenzjoni mhux il-kura u ikonna tinsejsu bażi tajba ma' wieħed mill-imsieħba u l-nin tagħna fix-xlok tal azja speċjalment fil-kuntest ġeopolitiku attwali. Grazzi President, grazzi kollegi. Issa kaċ li għanna seba kellima sraddi l-kelma lilom u jekk ġobkom zommu mal-minuta allokat lilkom u issa għal-minuta is-sur Bogovic. Grazzi ħafna, President. Osnova za to da lahko ljudje živijo. Bżon illi iva jkonna din il-bazi tajba biex hekk il-poplu jkun jaf illi għakol eh, maċċess għall-edukazzjoni ma jbatux mill-ġuħ, mill-faqar u għalek għanna bżon ftejim li ju għati dinjeta l-nis, l-poplu tal-Vietnam u għalek naseb li dan il-ftejim l-istess poplu tal-Vietnam ikunu iktar esiġenti fil-qasam ta' dritti tal bnidem, hemm dawk li jaħsbu illi l-affarijiet jistgħu jinbidlu mill-lejla nar f'pajjiż li mhumiex daqshekk żviluppat bħal Vietnam imma dawk illi jaħsbu li trajettorja tal-Ewropa. Jew dak li ġara fl-Irak, fil-Libja, fis-Sirja. Jiġifieri kif nistgħu nittrattaw il-qasam drittijiet tal-bniedem u rispett tal-ħajja ma nistawx naħsbu li l-affarijiet se jinbidlu mill-lejla nar imma huwa proċess u għalhekk naqbel ma dan l-ftehim. Grazzi ħafna President. Grazie Presidente. Dopo due anni e mezzo di... Grazie ħafna u wara sena u nofs tan negozjati l europea Ewropea u l-Vjetnam waslu għal-FTA u dan l fta se jkun jista' tejjeb ir-relazzjonijiet kummerċjali ma' waħda mill-ekonomija l-iktar dinamiċi tal azja li se tkun ta' Sibja għazzoċ żewġ ekonomiji imma għatfadal tħassib kbir fuq il-ksur ta' diritti tal bnili muħ 24 organizzazzjonijiet indipendenti l-iktar mill-soċjetà ċivili tal-Vjetnam xi ħud internazzjonali Eh, wafqu u faslu rapport illi attra l-attenzjoni fuq il-ksur ta' dettil tal-bniedem fl-2014 il-pajis u dokument jinkludi abbuż fuq il-libertà ta' reliġjon u ta' fidi u għalek it-tikunem klawsula vinkolanti fejn dan ikun jista' jiġi suspendut eh, jekk ikun hemm ksur ta' dizzijiet tal-bniedem dan il-pajjiż għax hemm bżonn il dan il-pajjiż jirrispetta l-kriterji tal-ftehim biex hekk ikun jista' jtejjeb id-dizzijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż. Issa għal minuta is-Sur Marjas. Grazzi ħafna President. Bil dan il- FTA firmat fawissu fl-2015 bejn l Ewropea u l-Vietnam rajna bidliet fil-dazzi għal prodotti u għall-investimenti kif ukoll żieda hija imbassra għal GDP l-Europa. Imma fil-qafas tan-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vietnam għadin naraw illi hemm dialogu kostruttiv li dan jinkludi u kol drittijiet tal-bidem li suppost ikun il-bazi ta' kull ftejim skont TFEU. Imma apparentament ma importana xejn jider eh, f'dak li jtriġi fil-qasam qed jitarbidem fil-Vjetnam kif ukoll f'pajjiżi eh, oħra u l-nies ishom interessati biss fuq liħ permezz ta' kumpaniji multinazzjonali u dan skapitu tal-SMEs u għalhekk għandna bżonn nipromovu f'temiet illi ma jimminawx l-impjiegi, u nizguraw illi kun hemm rispett ta' drittijiet tal-bniedem Mr. Jakobic. Jekk joġbok. Sidawiċa. Grazzi ħafna, Signora President. Jina sorpriż nisma xi argumenti mill-kollegi f'dan il-Parlament illi jitkellmu fuq il-fatt li memx il-bżon illi niffirmaw ftejim bħal dan mal-Vjetnam imħabba il ksur tal-etiet tal-bnidem maħna nafu situazzjoni limi, imma dan il-kollegi u koll jitkelmu fuq il-fat li mem bżon il-nesportaw il-demokrazija tagħna f'pajjiżi oħra. Issu mem bżon il-nimponu xi ħaġa fuq xi ħadd ieħor. Sinjura President, jina nirrispetta dan l-ftejim għax jirrefletti x-xoqqa tal-Unjoni Ewropea illi tiġġieled kontra il-faqar u il-Vietnam huwa wieħed mill-pajjiżi l-iktar foqra fid-dinja u għalhekk jiena nappoġġa l-iffirmar ta' dan il-ftehim. Għax il-ġlieda kontra il-faqar hija waħda mill-ġildiet iktar importanti tal-Unjoni Ewropea u għalhekk jiena nappoġġak. Grazzi ħafna Ngħaddi l-kelma lis-Sur Sogor. Thank you. Grazzi. L-Unjoni Ewropea anki illum hija bażi qed taħdem għab bażi ta' drittijiet tal-bniedem u rispett drittijiet tal-bniedem għandna bżonn ninsistu fuq dawn id-drittijiet meta nikkooperaw ma' pajjiżi terzi. Però ma rridux inkunu għamja, ma rridux inkunu idealisti u najdu li sen somu lura mill-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi sakemm dawn ma jibqawx kapaċi illi ikollhom sistema b'saħħitha pal-Unjoni Ewropea anke l-imġiba tagħna stess mhijiex daqshekk emblematika jew eżemplari għad-drittijiet tal-bniedem, speċjalment tal-minoranzi, anke l-Unjoni Ewropea issa m'għandix seta tinforza dawn ir-regoli eh, fuq il-minoranzi stess tagħha inqas u inqas fuq il-pajjiżi eh, terzi u issa żomm lura milli tikkondonna tikkondanna dak li qed jiġru speċjalment meta tikkritika pajjiżi terzi jiena naħseb jekk maħniex qed ninsaħħu l-kredibilità tagħna issa sur Franzilika imiss. Very much, uh, Madam Chair. Grazzi ħafna, Signora President, Sinjuri, Jina naqbel bisħiħ fuq l-ħtieġa illi niżguraw illi kwistjoni tal-itti ta' bidem ġew indirizzati kif suppost mill-Kummissjoni matul in-negozjati mal-Vjetnam fuq l-FTA u fid-daw ta' tħassib fil-qasam ta' titarbinem fil-Vietnam speċjalment fuq il-libertà tal-kelma kif ukoll id-dritt għal ġema għall assoċjazzjoni għal libertà tal-medja li ma qabilx tal-reliġjon, eccetera, il-Kommissjoni hemm bżonn tagħmel monitoraġġ tar-ritti tal-bniedem fil-Vjetnam u jkollha wkoll kontribuzzjoni indipendenti tas soċjetà ċivili biex huma jkunu jirrispettaw il-ftejim. U jira nappoċċa ta' il-ftejim kommerċali għax remet oħra u row li hemm il-ħolqien ta' impjiegi ta' tkabbir ma' fondamentali li l-Komissjoni tindirizza relazzjoni li sta' jkun hemm bejn il-kummerċ liberalizzat u negozjati fil-futur kif ukoll fi strateġija l-ġdida kummerċjali illi tixtieq tressa fil-futur. Grazzi ħafna. Sorry, for one minute. Għal minuta, is-sur Nikolasic. Thank you, Madam Chair. Grazie, Signora President, Signora Kommissarju. Dan il-FTA mal-Vietnam illi jorbot il-frim ta' kooperazzjoni jista' jkun kas emblematiku fuq kif l-Unjoni Ewropea tkun tista' s saqsi titlob mill-imsieħba l-ġodda eh, tagħha l-inforzar u ta' dritti ta' bidem kif aħna nafuhom fl-Unjoni Ewropea naħseb li huwa kruċjali li naraw tal-persuni b'disabilità, naraw id-drittijiet tagħhom li jiġu mħarsa, persuni ma jistgħux jinġemgħu kif iridu m'hemmx unions indipendenti. Saigon li kienet belt multikulturali f'pajjiż fej kien hemm koesistenza ta' bosta reliġjonijiet, attwalment il-libertà ta' reliġjon Eh, hija meqruda għalhekk il-Kummissjoni għandha bżonn tara dawn l-affarijiet meta tipprova tinforza dan il-ftehim kummerċali u jrid ikollha l-ħila il ta' pressjoni fuq l-imsieħba tagħha biex hekk ikun hemm eh, ħarsien ta' dettijiet tal-bniedem. Issa tista' tirrispondi Sinjura Kummissarju. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjuri. Il-kummerċ waħdu ma jistax jisolvi l-problemi kollha tizzi tal-bidem fid-dinja kollha, imma jista' jagħmel kontribuzzjoni biex intejbu drittijiet tal-bnidem u jkun hemm eh, żvilupp sostenibbli. Dan huwa l-impenn tagħna fil-ftehim tagħna speċjalment eh, dan il-ftehim qed indiskutu l-lejla. Ġifieri ftehim bil-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam ħadd ma jiġħad li hemm problemi kbar fil-Vjetnam fuq drittijiet tal-bidem aħna minna lista sħiħa tagħhom nista' nżid xi ma seri, huma preżenti u għalhekk għandna bżonn indirizzawhom. Aħna qed nimpenjaw ruħna mal-awtoritajiet tal-Vjetnam u kien hemm xi ftit ta' titjib mhux biżejjed iva, imma qishom huma jixtiequ jimpenjaw ruħhom aħna u għalhekk aħna għandna strumenti fil-post u għandna ir-rabta legali bejn l-FTA u l-Partnership Agreement aħna se nagħmlu valutazzjonijiet speċjalment meta naraw is-sitwazzjoni li tal-bini tan il-pajjiż għanna dialogu ta' drittijiet tal bnidem mill-IAS se jkun hemm l-qal ġimagħtejn oħra wkoll u se nwafqu wkoll gruppi konsultattivi ma' soċjetà ċivili biex nimmonitoraw hemmhekk fil-post fil-pajjiż man nies li qegħdin hemm u jafu situazzjoni li mi ta' kuljum u aħna se nispjegaw da kollu se nippubblikaw mill-aħħar ta' din is-sena ġifier ġimgħat eh, oħra eh, dokumenti li se jispjega kif miżuri esistenti tal-FTA u tal-miżuri negozjati tal-FTA se jkontribixxu għad-drittijiet tal-bniedem b'miżuri oħra li aħna sempoġġu fil-post u kif dan il-qasam se jiġi indirizzat la derba l-ftejjem idħol fis seħu da kollox se jkun proċess trasparenti u pubbliku tistgħu il kontribwixxu għal dan id-dialogu hemm kondizzjonalità fil ftejmet kollha tagħna għal ksur sostanzjali tal-ftehim imma nipreferixxu meta jkun possibbli li naħdmu fuq l-impenn u nipprovaw nwafqu fora għad dialogu biex naraw kif nistgħu ntejbu l-affarijiet u jekk ma wieħed ma jkunx ma jkunx hemm ftehim ngħidu le lil fora kollha u ma naħsibx li da sej jikontribwixxi biex nagħtu is-seta' fidejn il-poplu tal-Vjetnam. Dan il-ftehim se jiġi konkluż ġimma id-dieħla mbagħad wara se jiġi publikat biex intkom tkunu tistgħu tarawh, taqrawh, tagħmlu l ta'kom tagħkom bat matul il-parti ta' raffinar u ta' traduzzjoni kun hemm ħafna żmien biex tiddiskutu u il-Komissjoni l lesta biex xikola dialogu ma'kom u niżgurakom mill-ġdid li aħna se informawkom dejjem tal-msieħba kollha u aħna lesti nirċevu l-veduti tagħkom, il-perspettivi tagħkom, il-kummenti tagħkom u jkollna dialogu magħkom. Grazie, ħafna, Signor President.